difiża ta' demokrazija u l-ħelsien fil-pajjiżi kollha speċjalment ukoll fit-Turkija. Jiena nixtieq informakom li fil-qafas tal- tal-laqat bejn il-Komitat eh, Parlamentari mħalla tal-Unjoni Ewropea kenna il-Sur Mohamed Fadal Ben Ormane fosnaf li nil-qawawnek pal-membru ta' delegazzjoni u nixtieq nisaq l-importanza li jahna nemżu maddin il-żjara tijaw